Skont l-artiklu 105-6 il-President tal-Konferenza tal-Komitat tal-Komissjon tal-Konferenza tal-Komitati għallu li ma kienx hemm oġġezzjonijiet li tqajmu fil-Presidenti tal-Konferenza tal-Komitati l-rekomendazzjoni mill-Komitat Pex illi ma japponux ruħom għal delegati jekk Naw u 24 si oħra. Memx grupp politiku jom numru ta' deputatu deputati li jilħu il-limitu minimu ħajkun talab illi jkun hemm rakkomandazzjoni għal vot mela dan jiġi approvat. rakkomandazzjoni ħad tkun eh, disponibbli fuq il-sit elettroniku tal-plenarja.